għad joġġezzjona? Le. Mela il-mandat tijaw issa huwa konfermat. Il-grupp SD fil-Parlament Ewropew talab il-Seru Gutierrez biex juhu post Maddalena Alvarez fil-delegazzjoni għal JCP bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja għaw xaħat joġġezzjona le mela din il-ħatra hija konfermata wkoll. Pożizzjoni tal-Kunsill wara l-ewwel qari